darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Jekk iġobkom, kollegi, sibu postkom. Il-laqa tal-konferenza tal-presidenti tal-komitati miftuħa. Nishtiq nagħti merħba lil viċi president nominat għal Kummissjoni Ewropea, Franz Timmermans. Palma tafu il-Parlament u l-Kunsill skont ir-regola 118 tal-regoli ġodda tal kummissjoni u anke l-annes 16 tal-regola tal-proċedura għandhom din l-opportunità li jisimaw u jevalwaw il-kummissarju nominat għabbażi tal-portofoll korrenti tiegħu rridu nindirizzaw il-impenn Ewropew tiegħu u anki il-kompetenzi ġenerali u l-indipendenza personali. Rridu nħarsu lejn dawn l-aspetti u għalhekk għandna dan ismieħ illum biex nisimgħuh. Dan ismieħ huwa l-aħħar smieħ qabel evalwazzjoni mill-konferenza tal-presidenti tal-kumitati. Is-Sur Timmerman ser jagħti diskors taftuħ ta' massimu ta' 15-il minuta Imbagħad ikonna l-mistoqsijiet min-naħa tal-membri, ħajkun 45 mistoqsija mill-membri. Intom eżis kollegi ser tresqu dawn id-domandi. Ser ikolkom minuta għan dawn il-mistoqsijiet u s-sur Timmerman simbat ikollu żewġ minuti biex iwieġeb dawk id-domandi. Ġala darba għanna ħin ristret ta' dispozizjoni tagħna nitlobkom jekk joġobkom iżommu mal-ħin allokat lilkom. U jekk joġobkom meta tresqu il-mestaqsijiet tagħkom qabsu fuq il-punti essenzjali. Dan ismieħ ser ikun imxandar dirett direttament fuq l-internet fuq is-sit tal-elettroniku tal-Parlament Ewropew biex bekk kulħadd jista' jsegwi din il-laqa tafu li jiena pjuttost eh, minix strett imma meta jitiskorru l-ħin imbagħad nixref snini. U għalek intom jrid eh, ikolkom ħin biżejjed biex titkellmu anke sur Timmermans u għalhekk wara ftit sekondi taraw l-asteriski fuq l-iscreens tagħkom tafu dan mill-plenarja u wara ftit sekondi jenu waqfilkom il-ħin u naqtalkom il-mikrofonu. Jiddispjaċini li qed nitkellem dan il-kliem japplika lilek ukoll Sur Timmermans għandek minuta iktar imma wara żewġ minuti inħeġġek u nistaqsik tasal għal konklużjoni. Ma nafx jekk tistax tara fuq l-iskrim ta' qudiemek tara li kollok żewġ asteriski ħomor li jindikawlek li l-ħin tiegħek ikun skada. Hawn xi kwistjonijiet oħra li tixtiequ tqajmu fuq din il-proċedura le?